Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23 września 2010. Mela, issa nishtiq niftaħ din is-sessjoni ġiet sospiża fi 23 ta' Settembru u mbagħad għandkom kollox fid-dokumenti tagħkom biex qed nara kommenti fuq il-minuti għalhekk qed mela, nara ħadd li iskallam għak il-minuti adottati. Ċewwaga. Fuq il-komment ta' presidenza, nishtiq Nidilkom li nhar snejn l-Ungerija kienet affettwata minn katastrofi kbira. Tajn ah-, aħmar tossiku ferm reservwar 26 persuna mejta ħafna nies eh, midruba l-ikbar diżastru tal-istorja tagħhom, u lek nixtieq nur is-solidarjetà tal-Parlament tagħna ma' dawk li kienu affettwati minn din il-katastrofi. Kollegi, nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li għadda ħakun qegħdin niċċelebraw ir-raba' anniversarju mill-qtil ta' Anna Poliskovskaja. Forsi tiftakru li għatta tħajjeta tipprova ġibet l-attenzjoni ta' nies għal dak li kien qed jiġri fil-Kawkassu ta' fuq. Il-ġurnalizmu indipendenti huwa importanti għal kull komunità u għalhekk aħna nixtiequ hawnhekk nagħtu rikonoxximent tagħna għax-xogħol li għamlet isa biex tiġġiela tal-libertà tal-istampa. Aħna ddeċidejna illi ħansemmu bini tal-Parlament Ewropew għalija ħanfakru wkoll ġurnalist eh, avukati oħra li kienu iġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem. U kolna ħafna oħrajn ukoll illi ħanfakruhom. Iċ-ċirkustanzi ta', ta mewtom qatt ma ġew għat eh, ma xtaħeddaw l fuq u l-ekka din nisolbu li l autoritajt russisa biex jirrispettaw li sabta dritt u jwafqu din il-situazzjoni. Rodowi ġin na rzecz zniesienia kary Flasha ta' ottubru ħankun għadin iċċalabraw il-ġurnata internazzjonali mit-tneħħija tal pina tal-kapitali u nixtieq infakkar it-talba tal-Parlament Ewropew illi l-istati kollha ta' madwar id-dinja jkollhom moratorium fuq l-eżekuzzjonijiet. Il-mewt qatt ma tista' tiġi meqjusa bħala sentenza u eżekuzzjoni ta' ġustizzja. Per eżempju fir-Russja u f'pajjiżi oħra Burundi, it-Togo kollha doba dejjin dawn il-piri kapitali anke fil-Ġappun u l-Istati Uniti għadhom jiġu jeżegwixxu l-pina kapitali, u għalhekk naħsbu illi dibattitu pubbliku għandu jkun kontribut tajja biex nwaffqu din is-sitwazzjoni. Imbagħad idu wkoll ninkwetaw fuq in-numru ta' eżekuzzjonijiet li jsiru f'pajjiżi bħalma huma l-Iran u ċ-Ċina u aħna kuntatjena l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi sabiex nitolbuhom iwaffqu din il-ħaġa.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 Mamy dwa dni, dzisiaj środa, jutro czwartek. U issa sinjuri naddu mela għall-agenda. Ħankunu għadin naħdmu fuq għad l-agenda f'dawn il-jumejn li ġejjin u kif binna ma' gruppi politiċi kien hemm ukoll numru ta' bidliet fiha. Bażikament il-maġġoranza tal-gruppi politiċi jaqblu ma' dawn il-bidliet u għalhekk hekk ħanamlu l-erba' illum lum ħankun għadin nżidu punt ġdid mal-agenda. Id-dikjarazzjoni fuq id-dispożizzjonijiet soċjali ta' Trattat ta' Lisbona. U għal dan jiġu għad fuq diversità. Mistoqsija, propjament. ċe, li jek taqblux naħu il-mistoqsija orali tal-kontenituri li kunu ntilfu fl-ibħra. Imbagħad il-ħamis il-votazzjoni ħanibdewa fil-11 nofs u inħassru il diskussjoni fuq ir-rapport tas-sur manka fuq il-budget emendatorju taqsima 2 għaliex il-Kunsill għadu ma dottax il-pożizzjoni tiegħu u għalhekk m'għandniex niddiskutu. Fil-gwar ta' dawn il-proposti li għadni kif għamilt, għandkom kommenti kieġobkom jekk għandkom issa tistgħu għam, s sinjura ħosman Kolet tixtieq titkellem kieġbok. President, l-IPP dejjem tilqa' diskussjoni fil-fond fuq suġġetti soċjali matul il-plenarja, pero jkunu rridu jkunu imħejjin tajjeb u għalhekk fil-bidu fil-konferenza ta' presidenza kien ġi deċiż li proposta ta' dal grupp demokrati soċjali li konha diskussjoni fuq is-servizzi ta' interess ġenerali fil-aġenda tal-Lisbona u jkollna diskussjoni fuqha nixtiequ li aħna dan jiġi diskuss l-ewwel fil-Kumitat ta' l-Impjiegi. U naħseb li hekk għandu jsir, pero issa il-liberali bidlu l-pożizzjoni tagħhom il titlu imbidelu ukoll imma sustanza għadha komplikata u xorta nixtiequ li dana jiġi diskuss l-ewwel fil-Kumitat tal-Impjiegi għax diskussjoni komplikata. Ma nopponux, però ħana stjenu mill-vot fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna għal dik l-ispjegazzjoni li tajtna u jiena nixtieq nirringrazzjakom, però qed nassumi li f'dan il-każ allura Dan il-punt ċerta ħajġi inkluż fuq l-aġenda minkejja l-fatt li l-IPP ħajkun qiegħed jastjeni għax il-maġġoranza ta' gruppi politiċi appoġġawhom dawn il-bidliet, għan kommenti oħra ma jidirx. Mela ejja ngħaddu għall-aġenda nfissa issa. u ħanibdew is-seduta solenni bil-President tal- Repubblika Demokratika ta' Timor Leste, għallek jina nishtiq nistudinkom minnawu 20 minuta oħra f'din is-sala, ġifiri fit-tlieta